biex eh, il-Sur Kent Johansen il-membru tal-delegazzjoni interparlamenti tal-Unjoni Ewropea eh, mal-Kroazja. Hemm xi obġezzjonijiet fuq din? Jekk le, allura approvata. Issa nistgħu nibdew bil-ewwel dibattitu tagħna fuq l-ksur ta' dritti ta' bnidem demokrazija u sa' dritt l-ewwel wieħed huwa fuq l-Iran fuq l-kazijiet reċenti dwar eh, ksur ta' Dritti tal bnidem Is-sur Belder, l-Onorevoli Belder, għazwex minuti nofs.